Libja li ma il-omx din l-immaġni kera illi qegħdin jingħataw minħabba dan l-attak ta' funda, minnaħa ta' fundamentalisti. Kollegi, fl-4 ta' settembru, fl-10 ta' settembru anzi, kienem serje ta' miżuri ta' implementazzjoni li ttieħdu u rakkomandazzjonijiet mill-Kumitat Agri dwar qatt legali ma kien hemm l-ebda oġġezzjoni sal-perjodu ta' skadenza ta' 24 sija taħt ir-regoli tal-proċedura tagħna u għalhekk dawn ir-rakkomandazzjonijiet ġew approvati u ser jidħlu fis-seħħ dalwaqt u ser ikun hemm annes għall-lista ta' teksts li ġew approvati fil-sessjoni tal-vot tal-lum. Point of order. Sur President. Pala mmexxej ta' delegazzjoni tal-Parlament Ewropew lejn l-Istati Uniti u b'mod partikolari fil-preżenza ta' rappreżentanza għolja mill-Istati Uniti jiena nixtieq nesprimi l-appoġġ tagħna meta attakki fuq rappreżentanzi ta' jkun hemm attakki fuq rappreżentanzi stabiliti b'mod legali jiena nixtieq nesprimi kondoljanzi u nixtieq nitlob biex is-sigurtà ta' rappreżentanzi diplomatiċi tkun garantita. Grazzi, Surejles. Kollegi, il-punt li jmiss fuq l-agenda huwa dak tal-vot taħt il-proċedura simplifikata dwar ir